Liebe Kollegen, meine Damen und Herren, das Eżis kollegi, il-minuti tal-bira tqasmu nixtieq nsaqsikom għandkomx kummenti. Tajja pwis le mela dawn il-minuti ġew adottati, issa immorru għal-voti u ħanib